kollha li offrew l-għajnuna tagħhom uh, biex jagħtuna daqqatit momentan diffiċli. And thank you for your words. Um... Grazzi ħafna għal dak il-klim. Kollegi, il-minuti u il-test li għaddottajna fid-29 ta' Ottubru qegħdin dimkom għaw xi ħadd li jixtieq jikkummenta fuqhom. Kjoġbok. Signora President, għannom tal-President tal-Delegazzjoni tal-Partit Soċjalista fil-Parlament Ewropew. L-lum nishtiq najt illi uh, l-lum rridu natu l-aħbar illi mit Helmut Schmidt li kien soċjal-demokratiku kbir u Ewropew kbir u koll. Jena nishtiq li il-President tappoġġani f'talba ta' turija ta' rispett tal-memorja ta' dan ir-raġel Ewropew ek kbir fil-plenarja li jmiss. Grazzi ħafna kollegi dwar l-adozzjoni tal-minuti tad-29 ta' Ottubru peress il ħadd ma kommenta dwarhom nista' ngħid li dawn il-minuti issa huma approvati. Sur Verhofstadt. Signora President, għandi point of order jekk tippermettili. Il-bieraħ smajna l-Prim Ministru tar renju Unit jgħid fid-diskors tiegħu dim Chatham House u uh, anki flittra illi bat l-Sur Tusk u jiderċar illi l-bidliet illi qed jitlob is-Sur Cameron huma bidliet importanti imma fl-istess ħin għandna problemi oħrajn ukoll fl-Unjoni li rridu nsolvuhom. Palma taf, aħna konna tlabna flimkien ma dan il-parlament li eh, s-sur Cameron għandu eh, jiġi fil-Parlament Ewropew u jispjega tal-bit li qed jagħmel quddiem dan il-Parlament. Din hija id-dar tad-Demokrazija Ewropea dan huwa l-Parlament Ewropew u jiena nixtieq li titlob lill President tal-Parlament Ewropew fiex qegħdin fir-rigward ta' din l-istedina li għamilna lis sur Cameron biex jiġi hawnhekk f'dan il-Parlament. Thank you. And indeed we... Grazie. Iva, aħna se nitolbu lill president u najdulu jajdinna eżattament fiex edin. Aħna nafu li l-istedina intbatet u eh, nistennew li jaġġornana. Point of order iħor mill-Honorevoli de Graf. Illum il-11 ta' novembru il-ġurnata meta aħna infakru it-tmim tal-ewwel gwerra dinjija dawk il-ġrajiet kexkxuk fl-istorja tagħna ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Skużani, skużani, Sur de Graf, għaw xi problema bit-traduzzjoni qed jgħiduli le bil-Ġermaniż mawx interpretazzjoni. I can do it in English if you want to. Colleagues, Jek ti preferi nistan nitkellem bl-Inglis. Uh, le le, mawx ebda problema. Le, jek trid nistan nitkellem bl-Inglis. Le le, memx problema. Tista tkompli bil-lingwa tijak. Mela, ħan irrepeti. L-lum 11 ta' novembru u l-lum fisser li dan huwa l-jum li aħna nfakru tmiem tal-ewwel gwerra dinjija trajiet ikexxuk fl-istorja tagħna avvenimenti illi ġelu miljoni ta' persuni til-faħajietom ħafna pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea ifakru dan il-jum u anki saħansitra fil-Belġu dan il-lum hija ġurnata ta' btala pubblika u mod partikolari niftakru f'dawk li tiflu tilfu ħajjithom ħafna membri tal-Parlament illum ma jistawx ikunu preżenti hawnhekk għaliex din il-kommemorazzjoni importanti ħafna għalihom għalhekk hija ħasra illi illum għanna din il-mini plenarja illi setat sara ġurnata oħra u bħala Vice President forsi inti tista titlop illi tiġi osservata minuta ta' silenzju għal vitmi ta' l-ewwel gwerra dinija. Thank you for bringing this to our attention. I think colleagues... Iva, grazzi tal-li ġbittinna l-attenzjoni aħna esprimejna il-soba tagħna billi smajna dak li kellek xi tajt inti u wkoll namlu eh, dik it-talba li għamilt inti dwar il-plenarja lil President tal-Parlament. Punt ieħor. Et, et, eh, films illi eh, huma kandidati għal premju Lux ta' din is-sena eh, huma uh, Mediterranea, Mustang u Euroc. Dana tistaw taraw fit-teatru Lux fil-Jehudi Menuhim sal-20 ta' Novembru jew inkella fuq il-VOD jew inkella permezz ta' DVD. Il-films għandhom uh, subtitli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. L-membri tal-Parlament jistgħu jivvotaw sa' Novembru 23 Illum hija ġurnata speċjali ħafna għaliex wieħed mill-films Mediterranja se jintwera fit tminti bliet fl-Unjoni Ewropea bil-prezenza tal-direttur ta' dan il-film Johannes Carpignano eh, li kun li se jattendi eh, dan il-film, il-wirja ta' dan il-film fi Brussell. Skużani, Sinjura Costa, ma rajtekx. Iva, grazzi ħafna, President. Jena rrit sempliciment eh, ringrazzjak tal-li fakkart dan l-avveniment tek importanti ġifiri l-possibilità li għandhom il-membri tal-Parlament Ewropew, u partikolari dawk il-ġodda li forsi ma kienux mitħla taħħa din l-inizjattiva l issa għedin fit tmien edizzjoni taħħa jistaw jifotaw għal-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni ta' films eh, prodotti minn eh, diretturi u produtturi żgħar ħafna u ma' film sbieħ ħafna li diġa' ġew ippreżentati f'ċerti um, ehm, prezentati f'ċerti festivals u anke fil-dawn il-ġranet tistaw tarawhom fil-pajjiż tagħkom stess. Dawn huma tlett films illi huma eh, l-ewwel xogħlijiet maturi ħafna li huma importanti ħafna u rilevanti ħafna l-Ewropa u naħseb li ħaġa sabiħa ħafna li fi Strasbourg se jingħata dan il-premju b'mod solenni ħafna mill-President Schulz l-film Rebbieħ li sanħabruħ aħna stess għallek nkun għeddin natu eh, din l-attenzjoni importanti lil dawn il-produtturi u il-premju ta' dan il-film huwa propju li dawn il-tlet films, l-aħjar tlet films ikollhom is-subtitli eh, bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura Costa, dik l-informazzjoni addizzjonali li tajt lil kollegi. Issa, nħabbar il-reżenja il ta' Paolo Iglesias u eh, Fernando Mauro Barandi Aran, il-Parlament eh, jinforma skont ir-regola proċedura li il